Thank you, colleagues. Um, I would ask you to please leave the chamber because we want to begin our... Jekk ġobkom, kollegi, um, dawk li għandhom bżonn jitilqu jitilqu l-oħrajn jihdu postom għax għandna bżonn nibdew minnu fih bl-ispjegazzjonijiet tal-vot. Thank you, colleagues. We will now begin. Grazie, kollegi. Issa nibdew bl-ispiegazzjoni tal- tal-voti. Naddi eh, l-kelma l-sur malu eh, għal-minuta. Mr. Malu. Malu. 664. Shall I go up? Is-sur Mawli jekk jogħġbok 664. Inti tit il-kelma? Anzi, natti jissammela il lis-sur Gutierrez Prieto. Iva, grazie ħafna, President. Il-Parlament Ewropew taleb li jkun hemm intervent b'saħħtu leġislazzjoni b'saħħita lill komissjoni Ewropea biex tkun tista' ħares dawn l-oriġini eh, ta' demarkazzjoni ġeografika specialment fil-qasam ta' ċeramika u għalek għanna bżonn il-Komissarju Ewropea tieħu inizjattiva leġislattiva biex ma jepux għax nitkellmu fuq eluf ta' nies ta' ħaddiema ta' ċittadini illi għandhom bżonn ta' azzjoni leġislattiva mill-Komissjoni Ewropea biex inkunu jistgħu iżommu il-popolazzjoni rurali u l-produzzjoni tagħhom u għalek mstaċnar fil-Komissjoni fuq dawn il-mejdin daw il-prodotti u għalek għandhom bżon ta' ħarsin, specialment dawn l-indikazzjonijiet ta' ġeografiċi li mumiex agrikoli, u għalek jina nitlob l-Komissjoni Ewropea li eh, twassal dan il-messaġġ kważi unanimu tal-Parlament biex inħarsu l-prodotti, inħarsu ċittadini, inħarsu jagħmel l-artiġanat, inħarsu il-membri tal-imprenditorija u inħarsuhom minn kompetizzjoni żleali minn partit oħra tad-dinja biex hekk jżommu mal-kwalità tal-prodott tagħhom u l-produzzjon lokali tal-artiġanat tagħhom. Grazzi ħafna, Signor President. For one minute, Madam. Grazzi għal-minuta, Signora Fedorova. Grazzi, Signora President. Jena nishtiq nispiega il-għala votajt favur dan il-rapport l-estensjoni tal-ħarsin ġeografiku għal prodotti non agrikoli. Nasab li din hija xi ħaġa importanti, messaġġ ċar għal-Komissjoni li titħejji proċedura leġislattiva għal dan proposta leġislattiva. Skużawni, dan huwa pass importanti u meħtieġ biex l-artiġjanat eh, nieħduħu konsiderazzjoni eh. hemm il-parti wkoll tal-promozzjoni u tal-modija minn ġenerazzjoni għall-oħra tal-arfin Rridu li dan ninkludu kol fis sistema edukattiva l-Parlament eh, saħaq fuq kemm huwa importanti illi ninvestu f'dan. Grazzi. Grazzi u sal-minuta, il eh, sinjura Stajler. Grazzi, Sinjura President, nixtieq sew nifraħ li Sinjura Virginie Rozier għal eh, fatti li 608 voti appoġġajna l-estensjoni possibbli tal-indikazzjoni geografika għal prodotti non agrikoli. Nafu li għanna ħafna pajjiżi, għanna ħafna prodotti eh, anki f'pajizi eh, u naħseb li dak li għamilna l-lum bħala parlament huwa li eh, nuru, nuru gratitudni tagħna l-ħidma ta' Senjura Rozier ma' wkoll għal fatt illi maġoranza kbira tan nies f'din l-awla jappoġġjaw il-fatt li jkun hemm dawn din ħarsin tal-indikazzjoni ġeografika għal prodotti non agrikoli. Issa sta l-Kommissjoni biex tress inna xi ħaġa u illi permezz tal-appoġġ tal-Kunsill nitfaw il-pressjoni meħtieġa. Grazzi. Grazzi Sinjora għal minuta. Issa, is-sistema ta' Ewropea ta' ħarsin ta' indikazzjoni ġeografika diġa u kemm hija importanti għal ħafna mill-prodotti agrikoli. Issa, wasal iż-żmien illi ninkludu għal prodotti autentiċi non agrikoli. Fatija li għana sitwazzjoni frammentata fejn stati membri ma jofrux ħarsien għanna definizjoniet li u ħafna u għallura eh, hemm bżonn ta' għafas legali sot li ħares il-produtturi tagħna. Għalhekk jiena votajt illum l estensjoni ta' dawn l-IGPs. Il-reġjun tiegħi tal-West Midlands huwa famuż għal mm, għal-ħafna għal-ħafna prodotti u allura jiena nixtieq inħeġġeġ eh, illi l-prodotti autentiċi eh, ma ma tassew ma jitkazbrux, eh, ma jispiċċawx vitma ta' prodotti mamullim fiċċina per eżempju, tassew nixtieq nħeġġeġ il-Komissjoni biex tagħti l-ħarsien meħtieġ lil dawn iċ-ċittadini tagħna. Grazzi sa' Senjura Morfaj. Grazzi, grazzi Senjura President. Jiena appoċajt dan ir-rapport tal-istess raġunijiet tal-lina eh, votajt favur ir regli nazzjonali u nixtieq ngħid illi il-fatt li wieħed jagħmel parti minn l-artiġanat ta' pajjiż huwa valur, valur nazzjonali hemm bżonn inħarsuh. Hemm dejjem iktar turisti li jiġu fl-Ungerija u aħna <coughs> Aħna nistennow illi l-Ewropej u dawk li mhumiex Ewropej jistgħu wkoll igawdu mill-wirt kulturali tagħna, Ġifi tal-prodotti tipiċi ta' pajjiżna. Huma prodotti tipiċi tal-kultura popolari ta' kalloċar, ta' prusta u prodotti tal-termi, tal-ilma, ġifiri li tajjeb pas-saħħa u għanja u għanda wkoll ħafna <coughs> reservoirs u postijiet fejn il-ma jagħmel tajjeb u hekk dawn irrappreżentaw l-Ungerija anki fl-Ewropa ċentrali u żammejna il-libertà dejjem wara il-viżjoni tat-Turkija. xejn fakarkom biex iżommu mal-ħin. Naddu għal-kellim li jmiss, sur tese. il-fat li eh, l-AGPs nesendu għal-prodotti non agrikoli għax ħaġa tajba. Ila li dan wassal l-iktar trasparenza u jgħinu koll il-konsumaturi biex jamlu għazliet iktar informati u aħjar. Nishtiq minnħati għaj nisħa il-fat li l-IGP ma tfissirx neċessarjament traċabilità. Ridu niżguraw tal-aħħar kont billi ekonomizuri oħra. Ridu nagħmlu aħja eh, iktar sforz fuq l-aħħar sen tal-prodotti u l-kontroll tas-suq minnaħa tal-ħodor nixtiequ ngħidu li m'hemmx biżejjed informazzjoni fuq il-proprjetà intellettwali, rridu kun hemm ukoll evalwazzjoni tal-impatt biex naraw naqra dan kollu xħajfisser ukoll f'termini finanzjarji. Riveri dan ir-rapport huwa tajb ma rrid jittejjeb. Sana poġa. Grazzi, eh, issa signora Puspseliva, jena u koll votajt favur bħal kollegi tijaj jela li jiexe naf li eh, jekk ikun l-ħarsien madwar l-Europa e, ta', ta dawn il-prodotti agrikoli jekk rajna li diġa taħdem għal prodotti agrikoli allura fl-aħħar mill-aħħar ħaj konna situazzjoni aħjar, situazzjoni eh, ta' wahdanija u li ħat wasal biex ikun hemm eh, prodott Ewropew iktar milli 28 eh, sistema ta' ħarsin differenti fl-istati membri. Fl-aħħar mill-aħħar huwa importanti eh, illi dan ma jżidx il-pis għal kumpaniji in kwistjoni fl-aħħar mill-aħħar sta għal kull min huwa responsabbli għal manifattura illi jara naqra jekk ehm, wax ruħu jew le issa sinjura maletiċ. Grazzi. Jiena appoġġajt din l-inizjattiva għall-estensjoni eh, tal-IGP eh, tal-Unjoni Ewropea għal prodotti non agrikoli. l-istess par prodotti agrikoli eh, u ma jġibu it-kabbir u l-izvilupp. U dan huwa approach eh, innovattiv li qed naraw. Eh, huwa mod ukoll li ieħor kif aħna nippromovi l-valuri Ewropej eh, illi għalihom irridu niġġieldu. Ħaniftħu wkoll il-bieb għal xogħlijiet ġodda, għal għaxol, bledejn, u għal kompanija żgħar u medji fil-Kroazja għandna ħafna x'nofru, rridu nuru dan l ewropa u l-dinja. L-istess bħalma jgħot l-istess bħal mal-kas eh, għal prodotti eh, agrikoli, eh, per eżempju għanna il-salzet, għanna zejta zebbura, ma u koll għanna prodotti non agrikoli, bizzilla, ġugarelli, mamulla blinjam, eccetera. Issa, Sur Sean Kelly, grazie, Signora President, jena vodajt favur dan il-rapport u kont prezenti fid dibattitu il-bira u kien ċar illi l-maġġor partijiet tal-MP sa kienu favur rajna dan anki fil-mod kif votaw fil-fat kien 694 um, li votaw favur. Mem nebda dubju illi l-IGP jenet il-prodotti agrikoli u allura għandu ikun il-kas ukoll tal-prodotti non agrikoli biex nipromovu il-bieħ daw tip ta' prodotti fl-ħar l aħħar biex noħol u kabir u x-xogħol. U kif għalet ta' rapporter nittama ta' sew il-Kommissjoni tagħmel kull sforz possibbli biex tagħmel proposti fil-futur għarib. Issa, Sinura Begin. Kollegi, aħna għadna kif eh, appoġġajna dan rapport tal-inizjattiva fej l-istati kollom indikazzjoni ġeografika anke għal prodotti mhux agrikoli jekk kif hemm indikazzjoni ġeografiċi prodotti li jħarsu il-ġobon, il-laħam, eċetera, aħna nixtiequ li l-prodotti mhux agrikoli jkollu jiġu mħarsa fl-Ewropa fil-Italja fil ġifiri fi prodotti per preżempju ċeramika. U jekk sistema pal din kal se tiġi introdotta se ma ikun inkun nistaw neġildu kontra il-falsifikar u li nippromovu l-made in li l-affarijiet ikunu magħmulin fl-Ewropa. U important e, mbagħad dwar jisir bil-ħlas aħna nixqu li dan jisir bxejn u aħna votajna favur dan ir-rapport fil-plenari. Grazzi ħafna. Okay, Mr. Mamikins for one. Grazzi, uh, Sir Mamikins għal minuta. Grazzi, Signora President. l-IGP tal-Unjoni Ewropea għal-prodotti non agrikoli tassew essenzjali jaħdejn biex il-konsumaturi kun informat aħjar. U biex huwa ikun jista' jagħmel għażliet aqwa. N-nies ħajkunu wkoll jistgħu ikunu aktar fiduċjużi li għandhom eh, ditta ta' kwalità. Importanti wkoll biex inħarsu l-produzzjoni tradizzjonali kif ukoll biex ehm, nkun jistgħu jgħixu eh, il-popolazzjonijiet partikolarment fil-vant eh, tal-Litwanja, eh, tal-Latvja, fil-Kastijaje. Grazzi, eh, Isur Polċak, jena votajt favur dan il-rapport li eh, resqet eh, il-kollega Razier, naħseb li huwa ovvju, huwa ovvju li jkollna xi ħaġa bħal din fuq level Ewropew, mhux qed nitkellmu fuq xi ħaġa lokali, eh, bżon lokali li, eżempli, qed ngħidu isma, irridu nħolqu prodott tajjeb, irridu nħarsu l-konsumatur ukoll. Importanti li l-konsumatur jirċievi l-informazzjoni tajba, imma dak li għadu ma semmix issa hija il-promozzjoni ta' dan fuq livell internazzjonali. Jekk eh, l-Unjoni Ewropea l-unika entità illi qed tħares dan l-interess, allura tassew ehm, naħseb illi ta' min niftħu per eżempju wkoll il-flame trips illa li ehm, u bizbdan il-mod illi ħanħarsuhom fuq livell mifrux, issa sur malu. Grazzi, President. Jena nasib li għata so importanti din dispozizjoni votata l-lum. Unittama l-Kommissjoni taġel u tati messaċ u azzjoni eh, b'saħħtu ħafna. Għax din hija xi ħaġa illi hija għad l-istorja tas-sekoli tal-Italja ma' manifettura fuq livell Ewropew għalhekk il-ħarsin ta' dawn indikazzjonijiet ġeografiċi se jrendu iktar kompetittivi l-SMI stana li għandhom bżonn dejjem jiffaċċjaw eh, suq dinji u għalhekk għandhom bżonn iżommu mal-kwalità u dan huwa dak illi jagħmlu il-kumpaniji Taljani tagħna. Grazzi. Grazzi, ngħaddu għall-esplikazzjoni tal-vot. Issa fuq eh, ir-rapport eh, Miħalova ngħaddi l-kelma għal-minuta lis-Sinjura Morvaj. Grazzi. Grazzi ħafna. Jiena votajt favur dan ir-rapport tal-Greċa li qiegħda f'sitwazzjoni diffiċli ħafna. Imma jiena inħeġġeġ li ċittadini Greċi illi segwu b'attenzjoni kbira u jaraw fejn qed imorru, fejn qed intilfu dawn il-fondi u jaraw sew illi ma jkunx hemm appelli għal appalti illi ikunu korrotti u għalek għandhom bżonn iva jagħmlu appell lill unjoni Ewropea kif għamilt jien fuq il-manipolazzjoni tal-fondi Ewropej għal-bidja u ħareġ mill-investigazzjoni illi l-appoċ għall-Ungerija ġi manipolat b'tali mod manjera illi dawk li suppost kienu minnet jibbenefikaw benefikaw kellhom iħallsu kellhom iħallsu ma stess minn butom għal artijiet li nataw il oħrajn U għal u issa il-President tala l-intervent. Predsjedavajuća, danas Grazzi, tejti senjora Maletic, ħna appoġġajna miżuri konkreti jew ukoll biex nbidlu l-qafas regolatorju biex il-għiex tkun tista' tassorbi b'mod aħjar Infatti ta' investimenti strutturali rridu narfu li hemm oħrajn li għandhom problemi eh, bil-finanzjar anki ta' proġetti u ħafna drabi jkun hemm ukoll noqqas għal dak li xasam il-konfinanzjament u l-prefinanzjament. Allura nixtiequ nsejħu il-Kummissjoni biex tejn dawn il-pajjiżi għall-implementazzjoni ta' dawn il-fondi dawn il-pajizi, eh, partikolarment dawk it-tmisa membri eh, illi qegħdin lura u fejn qed naraw task force waqfa wkoll mill-istess kummissjoni ġifieri ir-regoli jridu jiġu simplifikati u l-qafas regolatorju eh, ukoll biex l-implementazzjoni ta' dawn il-fondi tista' tiġi kemm jista' jkun malajr. Aħna nappellaw ukoll il-gvernijiet biex simplifikaw is-sistemi għaliex il-beneficjari jisibuha diffiċli Issa minuta Sur Kelly. Grazie Sur President. Jiena titkellem għannom tal pp e, nafu li kienem ftitilu s-sur e se prezenti e, il-Prim Ministru Grek. Vera, jider li jekk huwa ta' jkun flessibbli aħna nistgħu nilqgħu iktar minn nofstri nafu illi L-affarijiet qed jitjiebu fil-fatt, kontent illi l-affarijiet mexin fil-Greċja, imma nafu li jekk jekk nistaw dawn il-fondi strutturali u ta' investiment nistaw ntejbuhom jistaw jaslu ma' taħjar, allura tan taħjar nafu li hemm ukoll il-kriżi migratorja l-Greċja, ġifieri dan itaqqal il-problema. Naħseb li allura dak il-lena qoddimna u għappas fid-direzzjoni it-tajba fl-għajnuna ta' sħabna. Is-sur eh, Pospisil, grazzi, senjora, eh, senjora Presidente, jena fil-fat ta' stenejtu. Ma stenejtu l għaliex ma nishtiex napoġġa il-Greċja, l għalix naf eh, kemmu għapajiz kbir, imma kont les fil-fat li napoġġa l-messagġ u rapport illi kien ikun speċi ta' eccezzjoni kif propost mill-Kunsill eh, sal-2000 li kena sal-2014 imma dak li rajna huwa li l-Kummissjoni Ewropea prezentat regoli fl-2007-2013 ġveri din hija proposta retroattiva li tista' tkun problematika. Allura, fil-fema tiegħi naħseb irridu nħarsu l-qoddim, mhux noqogħdu eh, nħarsu lura. Grazzi. Grazzi. Eh, Sur Mamikis. Grazzi, Signor President. Din il proposta tirreferi eh, għall-għajnuna għal-pajjiż Griek u biex nżidu parti ehm, il-parti ta' kofinanzjament eh, sa 100% tal-budget u kol biex ikun hemm konverġenza fuq eh, il-programmazzjoni sal-2015 kif ukoll 2014 sa 2020 ċertament eh, jekk qed nitkellmu dwar lajnuna iva għajnuna tajba imma u koll irridu u il-kompetitivita tal-pajis. Pero l-għan jibqa biex napoġġaw il-gvern Grek fl-implementazzjoni ta' riformi u biex il-Greċa tibqa u waħda mill pajis l-iktar eh, fuq ta' uddim fid-dinja. Dan, u da kollu għala jena votajt favur dan ir-rapport issa sur Porġekki. Grazzi, Sinjor President, jien appoġġjaj din il-proposta illi kienet maħsuba biex eh, tappoġġa l Greċja. Jena għatma kont immaġina li eh, ser nivot qatt ma kont se nivvota s-sorsi press, imma nifhem is-sitwazzjoni li jinsab fi dan il-pajjiż u hawnhekk qed naraw li għandna solidarjetà eh, għal dawn eh, in-nies il-500 miljun euro li jridu eh, jiżdiedu għal fondi li diġà hemm għallum għal din is-sena skużawni għal Ġunju għal ġunju tas-sena d-dieħla daħseb li huma biżejjed biex jagħtu ehm, l-imbatatura meħtieġa għall-ekonomija Griega. Ma nafx, forsi eh, rridu nirformulaw kondizzjonijiet iktar stretti eh, u norbtu eh, ma' għanijiet konkreti, is-sur majjes. Jena, dan ir rapport jela li il-mizuri li rridu jittieħdu biex nappoġġjaw il-Greċja jrid ikunu deċiżivi. Ela għaliex dan huwa pajjiż eh, li qed ibati minħabba l-programm ta' sterità illi faqqar il-pajjiż eh, minħabba l-impożizzjoni wkoll eh, tal-tuħ fl-investimenti pubbliċi u mingħajr dan għed ma jistax kofinanzjament u dan ifisser allura li ma setax ikun hemm ukoll fondi komunitarji biżejjed. Allura naħseb illi dak illi għandna jippermettilna li nimxu l qudiem fi żmien meta l-Unjoni Ewropea permezz ta' trojka faqret dan il-pajjiż eh, li jiex iva l-ewwel eh, <laughs> l-ewwel tuna bil-bastuni ma bat tofruna tofruna l-ħelwa. Iva, Tajjeb wis imma insomma, l-importanti huwa li għata l-inqas qed ittaffu ftit mitbatija ġifieri naċċettaw dak li qed tipprovdu. Issa, applikazzjoni ta' votazzjoni fuq ir-rapport Teo Karus. Issa, il-kelma li sur Pospisil. Grazzi. Grazzi ħafna, President. Eh, Sr. President, jina votajt fabu dan il-rapport. għax il-Repubblika Ċeka hija diġà qed tappoġġa dawn il-pajjiżi ta' żvilupp u l-kontribuzzjoni doppja mill-2014 l-2015 aħna imħasbin. Kemm dawn il-flejjes qed jaslu għan-nies li suppost jirċevuhom għax dan ir-rapport jgħid li fl-allokazzjon u l-użu ta' dawn il-fondi hemm bżonn ta' iktar kooperazzjoni mal-awtoritajiet lokali minn flok ikun hemm biss kooperazzjoni mal-awtoritajiet ċentrali fejn ta' sikwiet eh, l-użu forsi qed ikun abbuż pjuttost u ma nafux jekk il-fondi jaslux għal dawk in-nies l-utenti aħħarin li tant għandhom bżonnhom u għalhekk jiena votajt favur dan ir-rapport. Grazzi ħafna. Grazzi, President jina votajt favur. Eh, eh, kien fiċli ħafna li namlu hekk għax il-maġġoranza tal-istati tal-deputati tal-Parlament kienu ukoll favur. Għax fuq livell lokali eh, huwa hemm illi l-biċċa kbira tax-xogħol isir, l-awtoritajiet lokali jekk jagħmlu l-ħidma tagħhom mod effettiv in-nies ikunu ferħanin sodisfatti u għalhekk dan wasanna biex intejbu l-ħajja tan-nies u n-nies jirrikonoxxu dan il-livell ta' gvern lokali. Jekk ngħaddu permezz ta' livelli oljin ta' gvern, dittaturi, etc., il-fondi ma jaslux fejn suppost jaslu u dan huwa rapport tajjeb se jgħin il-pajjiż li jiżviluppaw biex jużaw il-fondi fejn għandhom bżonn. Grazzi ħafna is-Sur Mamikens. Grazzi ħafna President. Kif nafu il-kol, l-Unjoni Ewropea waħda mill-donaturi ewlenin madwar id-dinja bħala waħda mir-reġuni l-iktar għandha ġdid għalhekk huwa dmir tagħna li noffru assistenza lil pajjiżi oħra jeżviluppaw da permezz ta' kooperazzjoni ma' muniċipalitajiet mal-awtoritajiet lokali. Fil-fatt ir-reġuni barra mill eh, pajjiż jistaw jagħtu ħafna mill-iżvilupp u jistaw jaqsmu l-ġit mal-bqija tad-dinja u ma ninsawx il-reġuni periferiċi dan huwa minnu mhux biss għal pajjiż qed jiżviluppaw anki għal pajjiżi il latvija fejn għanna differenzi kbar, diskrepanzi kbar bejn il-kapitali Riga u mbagħad ir-reġuni l-iktar foqra ta' pajjiżna u permezz din il-kooperazzjoni nistgħu naslu għal riżultati eċċellenti. Is-sur Polċak, grazzi ħafna President. Jiena ukoll appoġġajt il-kollegi, il-rapport tal-kollega tagħna mhux biss għax nikkonsidra l-autorit lokali bħala li għandhom l-importanza tagħhom, imma huma edin f'pożizzjoni iktar tajbin biex tassow e, ħarsu l-valuri tagħna u jaħdmu f'kooperazzjoni dan huwa proġett ta' sussidjarjetà ta' deċentralizzazzjoni kif ukoll ta' proporzjonalità. U nas illi dan ir-rapport jistħollu l-appoġġ tagħna. Fl-opinjoni tiegħi dak li huwa importanti huwa illi ir-rwol tal-awtoritajiet lokali hemm bżonn jiġi rifless fil-budget ma nitkellmux ta' sikwit fuq dan l-aspet, imma meta id-dejn ikun wieħed eċċessiv li mur lil mill-miri l-awtoritajiet lokali ma tantx ikollhom eh, parti eh, kbira ovvjament inqas mill-10% fil-Repubblika Ċeka. U għalhekk il ċerti gvernijiet eh, ma tantx ħarsu l-ekonomija bħalma jagħmlu l-awtoritajiet lokali Grazzi ħafna, President. Jina votajt favur ta' dan il-rapport għall-istess raġunijiet kif jina votajt favur il-rapport ta' qabel. Iġifiri l-fondi Ewropej ma jridux jizvijaw ruħom u jisibu ruħom fil-bwiet tal-ħbib tal-ħbib jew tal-klijenti tal-ħbib. U jiena nixtieq norbot ma dak li qatt qabel dan jiġri fl-Ungerija għal dak li huwa l-appoċ li jenata għal bidja u għalhekk jiena għal uċuħ raba u għalhekk jiena nixtieq inħeġġeġ li daw kollha li supposti jibbenefikaw mill-fondi Ewropej anki l-pajjiżi tal-Afrika u anki ċittadini tal-Ungerija li xle biex jitolbu lill awtoritajiet kompetenti u juru bil-prova bil illi bekk inkunu nistaw nużaw l-Aġenzija Olaf u ek natu l-fondi li huma tant bżonjużi. Grazzi ħafna, eh, temena u nisospendu sessjoni sa' tlieta ta' wara l-ofsinhar. Grazzi.